Mela, kif ġie mħabbar fil-bidu tad diskussjoni li għadu finala issa stess. Sfortunatament, ħallina qabel il-waqt il-kollega tagħna Jens Nilsen miet dalodu fl-Iżvezja wara marda qasira. Il-kollega Nilsen ġie maħt Ġielet elett għall-ewwel darba fil-Parlament Ewropin ipel fl-2011 u mbagħad anke fl-2014. Kien membru tal-SND, membru wkoll tal Komitat Trasporti, Affarijiet Reġjonali u Delegazzjoni tal-Biorussja, Nilsen wetta' l-attività politika tiegħu b'entużjażmu sinċir u kapaċità waħdanija fil-ħidma tiegħu. Ħadem eh, eh, għall-ekonomija soċjali li kien jemmen ħafna fija u anka e, fil-battalja fisem fisimna kollha nixtieq nati l-isbaħ xewqat tiegħi lill familja tiegħu, il-mara u t-tifla tiegħu anka l-kumpanji tiegħu tal-partit, il-grupp ta' SND daw kollha illi kienu jafuh u li ħadmu miegħu u apprezzawh. Allura nitlobkom illi tinaqdu miegħi għal minuta ta' silenzju b'tifkira ta' Jelsin Nilsen. Prego, onorevole Rodriguez. L-onorevole Rodriguez, jekk joġbok għandek il-kelma. Thank you very much. Ġar, eh, grazzi, Sur President. Etniħu l-kelma fissem l-grupp SND. Il-grupp li l-onorevoli Jelsin kien eh, membru tijow. L-ħagġa nir-ingrazzja l-membri kolla tal-Parlament Ewropew għal dan l-omaċ u dal-periodu ta' silenzju u aħna bħala grupp SND nixtiequ nfakruh kif kien persuna ġeneruża imdaħħal sew fil-proġett Ewropa u wieħed ukoll li kien kapaċi illi b'saqajh mal-art u jikkonnettja li man-nies fuq il-post u jikkontribwixxa għall-ekonomija soċjali mal-Ewropa kollha. Onorevoli Jelsin, ħan niftakru fik b'dan il-mod. U biħbi berija kbira. Għal darboħra, grazzi. Onorevoli Fox, prego. Jekk joġbok l-Onorevoli Fox għandek il-kelma. Sur President, il-ġimma l-oħra f'Salisbury, il-kostituenza tiegħi, raġel u l-tifla tiegħu ġew ivvalenati b'sustanza neurotossika anka persuna oħra minn tal-pulizija ġiet ivvalenat. Il-Prim Ministru tar-Renju Unit il-bieraħ iddikjarat eh, illi Russja aktarx illi hija responsabbli permezz ta' sustanza u l-lum qed nistennew eh, spjegazzjoni minn Moska. Din hija dan huwa messaġġ importanti għalina biex inqumu mir-raqda l-għandna li aħna fil-punent qed niġu testjati. L-annessazzjoni tal-Krimea, ċiber attakki fl-Estonja u użu ta' ta' eh, daw sustanzi neurotossiċi f'Salisbury ħaqhom tweġiba maquda u soda. Grazzi għatih. L-applauso della plenaria. Applaus fil-plenarja ma rridx bżonn niktar tweġibiet wara dak li jattinti, Onorevoli Wolf. Għandek il-kelma. Grazzi President F'dak għandu semma regoli ta' kondotta ta' MEP, membri ta' dil-Kamra ma' xurxin, dal-ħodu fil-diskussjoni li kellna fuq relazzjoniet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, u għet mill-membri tagħna li uża kelma partikolari dik il-kritika li jina nħoss li jinti bħala president ta' dil-Kamra tirrikonoxxi bħala hija eh, kaza u li ħaqqa tweġiba hija il-Brexiters sejħilhom shysters. Kif tafu din il-kelma ġejja mill-kelma Ġermaniża xi ħadd li jagħmel xogħlu xogħol naturali tiegħu. Xajset intuża biex tikkritika l-lut fuq bażi regoli tal-li jkunu disonesti u eh, fuq aspetti li oħrajn jina nħoss li sur Smith il-persuna forsi ma rridx juża dil-kelma eh, f'dal kuntest imma meta jara is-serjetà ta' din il-kelma inħoss li hu minn rajħ għandu jippreżenta apologija. Onorevoli Smith, volija di. Onorevoli Smith, għandek xi ħaġa xtajt? I certainly would, President. Jiena żgur għandi xnajt. Xajser fi dizzinarju Ingliż, forsi ma jafx il-kollega tiegħi e, e, e, ma jafxini fil-plural xajser xajsters jekk inti t-referi għal xi politikant, inti jettejt li jimma immorali u disonesti. Si avukat speċjalment mhix jiseket t-referi għal-jom bħala muxetika, manda xejx taqsam eh, mal-lut u din il assezzjoni hija eh, ridikola u mun issa noqgħod naħli żmien fuq eh, affarijiet li ma jagħmlux sens bħal dawn. Grazzi. Disonesto immorali. Disonesto immorali ma tista' tgħidha lil kulħadd, il-ħadd. Ma tista' tgħidha lil ħadd. Imma jekk inti ma kellekx l-ebda intenzjoni kif l-Honorable Wolf qal, dan huwa kjarezza biżejjed imma diżonesta u immorali żgur li ma tistax timpreta tinterpreta fid-direzzjoni ta' kollega ora hawnhekk. Issa, l-Onorevoli Dartmouth, jekk joġbok. Onorevoli Dartmouth. Uh, thank you, Mr. President, for taking the point of order. Um, I rise under Rule 11, Section 3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 nixtieq nishbet għal attenzjoni tal-Parlament għal persuna li għedha fil-gallerija f'Diċembru tal-2017 talbet għal rilax immedjat tiegħu grat ħafna li juli bniedem eh, ħieles jgħed fil-gallerija prezenti. il-persuna hija Ibrahim Halala. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna, Signora Boylan. Onorevoli Coburn, issa ħanaddu għal-votazzjoni. Kjoġbok, Onorevoli Coburn. Fil-qosor ħafna, Sur President. Is-soltu ma jirrabjani xejn, imma. Is-Sur Smith huwa il-massagġir tal-politically correct jekk xi ħadd għal xi ħaġa tal-politi korrekt jina kieku ma nikritax fuq dawn l-affarijiet imma naħseb darba mar li l-inwis u għandu jiskuza ruħi u mhux qed jagħmel l-ebda ġid nifsu nnifsu l-partit politiku li qiegħed fiha. Tajjeb, grazzi, issa nemmen et jagħti president Onorvil Kobu nafu li inti Eh, tisħon f'dawn il-dibattiti. Il-diskors li ntqal u l-intenzjoni ta' dak it-terminu kienu ta' kritika politika u mhux ta' eh, offiża eh, personali tal-kollega lill-kollega. Dik kienet kwistjoni ta' kritika politika u ma derx li rrit joffendi la għal raġunijiet razzjali u laqqas għal raġunit politiċi U allura nemmen li l-kelma għandha tiġi interpretata kif bħala kritika purament politika. Għax kiku eh, nemmen li għanna intervjenu. Dik kienet kwistjoni ta' kritika politika u mhux xej iżjed. Issa jgħanaddu għal votazzjoni ta' wisq. Votazzjoni.